Ejja naraw il-dawn il-prinċipji ġu applikati fl-Ewropa kif ukoll f'pajjiżi oħra tad-dinja, grazzi. Grazzi, grazzi kollegi mill-gruppi politiċi tal-li tkellimtu, tal-li kommentajtu. Grazzi, Kummissarju Fuller tal-kummenti tiegħek fisem il-Kummissjoni Ewropea. Temmejna dan il-punt tagħna fuq l-aġenda il-punt li jmiss. Rakkomandazzjoni għattini qari. Il-rapport tal-Onorevoli Styler dwar kondizjonijiet armonizzati għal kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għal kostruzzjoni. L-ewwel ser il-mikrofonu il senjur Rapporter l-Onorevoli Styler. Kjoġbok. Grazzi, Sur President. Grazzi, kollegi. Dan huwa mod tajjeb kif nibdew is-sena l sida b'dan id-dibattitu u l-vot ta' għada. U il part li konkludejna taħt il-presidenza belġana dwar dan il-rapport marbut mal-prodotti ta' kostruzzjoni nixtieq nibda billi ningrazzja l-kollegi kollha li għamlu dan possibbli għal ħidma ibsa tagħhom, għal ħsieb tagħhom, għal impenn tagħhom biex aħna wettaqna din il-proposta. Jien nixtieq ukoll nirringrazzja l-segretarjat tal-imko u l-Presidenza Belġana b'mod partikolari l sur Vertessin u Sur Hayak għal-ħidma u dedikazzjoni tagħhom. Kif qed fir-rapporti eh, fejn jiena kwotajt il-poeta Robert Frost fejn ċnut tajbin jagħmlu ġirin tajbin u importanti illi aħna nżommu dan il-momentum biex nżommu mas uniku u neħħu ix-xkiel marbut mal-kummerċ kif qal Mario Monti fir-rapport dwar is-suq uniku huwa jara fil l-Ewropa tinsab fażi ta' bini tas-suq u dan iwassal biex aħna nwaqgħu l-iskil għal attività transkonfinali inneħu amministrazzjoni żejda xkiel tekniku u nelbu wkoll ir-reżistenza tal-kumpaniji l-kbar. Aħna b'din il-proposta wassana biex is-suq uniku ser jaħdem mod aktar effettiv u wassana għal sistemi poġġena f'postom sistemi aktar trasparenti biex bekk il-prodotti li kunem fissu u ta' standards olin u l-industrija tal-kostruzzjoni ikolla post aħjar biex hija fih tkun tista' tagħmel l-skambju tal-kummerċ. Bħalissa din l-industrija qed tiffaċċja sfidi ekonomiċi illi ġew ikkawżati fil-2008 minħabba problemi ekonomiċi u finanzjari u dawn qegħdin jiġu mkabbra minħabba l-kupru li għaddej bil-mod fl-Unjoni Ewropea Ma rridux ninsew kemm hu settur importanti dak tal-industrija tal-kostruzzjoni 12 il-miljun ta' ċittadini huma impjegati b'mod dirett u 26 miljun ċittadin tal-Unjoni Ewropea jiddependu fuq dan is-settur. Dan ifisser 38 miljun persuna illi jiddependu fuq dan is-settur. It-kabbir ekonomiku huwa essenzjali għal ħolqien tal-postijiet tax-xogħol huwa wieħed mill-iktar setturi perikolużi Per eżempju l-Ġermanja fejn għanda rekord ta' sigurtà tagħha wieħed ħaddim wieħed minn kull 500 ser isofri inċident fatali matul ħajtu. Issa ħoss sigurtà ta' dawk li jaħdmu fil-kostruzzjoni twassal biex aħna dejjem nibqgħu niftakru u dan narfuh fir-rapport u jekk dan iżommu f'moħħna u aħna dan żammejni aħna rnexxinna nilħu ftehim dwar il-kwistjoni ta' tikketjar ta' sustanzi perikolużi li kien f'konformi ma' riċ u wkoll en il dawk li jaħdmu dawn il-prodotti li fil-passat wasal għal kondizjoniet kroniċi u anke mewt. Kondizjoni pal per eżempju dawk marbuta mal-esbestos, il-mejonja u koll dawk li kollom mart marbut mal-nifs eh, mal-pulmun minħabba li huma jibilaw ħafna trab dawn is-sustanzi jekk aħna narfuhom jistgħu jgħinu l dawk li jibatu dawn il kundizzjonijiet Dan ir rapporġi mlesti taħt is-sena Ewropea tal-pulmun. U aħna f'dan il-Parlament arafna din l-importanza. Jien nixtieq nikkummenta wkoll dwar l-SMIs fil-qosor fil-Parlament aħna mħeġġa biex naħsbu small first, iż l-ewwel. U dan huwa rifless fi xogħol tagħna u aħna wassanna biex ħloqna skema biex dawn l-SMEs ikunu jistgħu jpoġġu il-prodott tagħhom fis-suq intern dawn l smis setgħu jilħu aktar spazju fis-suq intern u bekk ikabru l-potenzjal ta' kummerċ tagħhom. Dwar kwistjoni ta' trasparenza u dwar kif jaħdmu l-entitajiet tekniċi jiena naħseb li aħna rnexxinna eh, inċaqalqu l-affarijiet hawnhekk trasparenza tal-proċessi u l-approvazzjoni tal-prodotti tista' tgħin biex aħna nwaqqgħu l-xkiel illi jeżisti fl-Unjoni Ewropea. Dan minnu ser gawdi l-Unjoni Ewropea kif ukoll dawn l-SMEs. U dawn jgħinu f'dawn żminijiet hekk diffiċli ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea irridu dejjem nisqu biex ikonna regolamentazzjonijiet aħjar. Jiena flimkien ma' Shadow Rapporters biddilt is-sessjonijiet ta' rapport illi m'għadhomx relevanti jew kellhom mhumiex daqshekk ċari li ħadd ma seta' isegwihom jew jiżgura li jiġu applikati. U importanti r regoli f'dan is-settur ikunu ċari u jinsab ħerqana biex nara x'differenzi ser jagħmlu dawn il-bidliet partikolari. Għanna sfida kbira qudiemna iżda llum dawn ir-regoli ser jitħu fis-seħħ fil-24 xahar li ġej ser jgħinu lis settur tal-kostruzzjoni e kif aħna ser nipprovaw noħol u tkabbir ekonomiku u aktar postijiet tax-xogħol. Grazzi, Sur President. Grazzi. Istur Viċe-President tal-Komissjoni Ewropea l-Sur Tajani, kħesbu. Grazzi, Sur President. Rafu l-kollegi l-ewenet. Jina nishtiq nir-ingrazzja l-President illi qed jippresedi dan id-dibattitu fuq argument fuq suġġett hekk importanti għal politika industrijali tas-suq intern. Jiena nixtieq nirringrazzja wkoll Onorevoli Styler, il rapporter illi ħadmet mod sħiħ dwar din il-proposta u grazzi għall-impenn tagħha hija permettiet biex aħna nilħu ftejji ma' tinqari. Jiena nixtieq apparti minn hekk nirringrazzja il-Shadow Rapporters kollha, il-President tal-Kumitat tas-Suq Intern l-Onorevoli Harbour. Sforzi kollettivi tagħkom kienu ewlenin biex aħna wassanna l-svolta matul in-negozjati mal-istituzzjonijiet fir-rigward ta' dan id-dossier ek tekniku. Il-Komissjoni tilqa ċertu pożittività it-tieni qari naħa tal-Kunsill tal-Parlament u apparti ċertu affarijiet tekniċi dan huwa eh, dossier tassew importanti. Dan jirrappreżenta pass importanti għas-settur kollu Ewropew, settur tal-bini. Dan is-settur jirrappreżenta 3% tal-GDP fuq livell Ewropew u f'termini ta' postijiet tax-xogħol u l-attivitajiet huma dawk tas 6.5% u 7.5% f'termini ta' postijiet tax xogħol. Flimkien dan juri illi il-settur tal-bini għandu pista 10% fl-ekonomija Ewropea kif fakret ir rapporti fl-intervent tagħha. L-adozzjoni tal-regolament tal-prodotti tal-bini huwa pass importanti l-qoddim fl-ambitu ta' semplifikazzjoni u tal-leġislazzjoni imtejba u fl-istess waqt isaħħaħ is-suq intern fir-rigward tal-prodotti ta' kostruzzjoni. Dan kien l-ewwel każ ukoll ta' applikazzjoni prattika tal-prinċipi skont Small Business Act. Infatti, l-intrapriżi Ewropej l-iktar dawk żgħar lilhom l-liġi komunitarja ser strumenti illi jippermettu biex huma jkunu jistgħu jimirħu aktar u mhux il-kontra. U ma ttihomx dmirijiet żejda. Jiena sodisfat b'dan ir-riżultat l-iktar għalli solvejna tlet kwistjonijiet li konna għedin nikonsidrawhom xi ftit komplikati l-iktar dwar il-kwistjoni marbuta ma' sustanzi perikolużi. Il-Kummissjoni dwar dan ser tħejji rapport ser tagħti din l-informazzjoni l-Parlament u ser tressa il-proposti leġislattivi jekk ikun hemm. It-tieni net it-trattament speċjali li tajna lill mikro intraprizi illi dejjem isnijhom bħala ewlenin biex aħna nissalvagwardjaw il-prinċipji ta' Small Business Act. Ir-riżultat il ilħaqna sodisfa din il-kriterja u żammejna l-possibilità tal-proċedura simplifikata għal mikro intraprizi. Fl-ħanet, fit-test narfu l-ħtieġa illi innaqsu il-dmirijiet amministrativi tal-intraprizi. Mux biz billi ndaħlu proċedura semplifikata fir rigward tal-ittiketjar ta' CE jista' wkoll inżommu fakultattiv l-użu tal-evalwazzjonijiet tekniċi Ewropej. kif intqal fid-dikrazzjoni tal-Kummissjoni marbuta mal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari, irridu madan ukollu nivverifikaw illi ir-riżoluzzjonijiet illi għażilna huma ta' bilħaq l-aħjar soluzzjonijiet biex aħna naffrontaw il-ħtiġijiet reali. Mod partikolari rridu nevitaw biex li l-intraprizi l-iktar dawk żgħar li dawn ikollhom obbligi amministrattivi li mhux ġustifikati jew mhux meħtieġa. Aħna na l-intenzjoni li nagħmlu monitorat mill-qrib ta' dan l-aspett u fil-konklużjoni għom u ukoll biex wara ħames snin nkunu nistgħu naġaw nirrevedu dan. Jien nixtieq ngħid li l-Kummissjoni għandha l li tikkollabora mill-qrib mal-Parlament Ewropew u kol mal-Kunsill. dak li għandu xaqsam it-twettiq ta' dan ir-regolament u għalhekk jiena tlab is-servizzi tiegħi li nixtieq nirringrazzjahom għall kontribut tagħhom li huma dejjem jagħtu fil rigward tal-attività leġislattiva tal-Kummissjoni biex huma jħejju roadmap. Ħejju roadmap dwar l-implementazzjoni li jiena ser nibatilkom meta ikun possibbli. Dan huwa marbut ma' l-aspetti ta' komatoloġija b'mod partikolari. Il-Parlament huwa msieħeb tal-Kummissjoni u nista' niżgurakom illi aħna nalan irkomplu nikkollaboraw mill-qrib anke fir-rigward tal-fażi illi jmiss tal-adozzjoni. Jiena qattajt 14-il sena hawnhekk f'din il-kamra u ma qattajthom xalxejn. Fl-aħħar il-Kummissjoni ħasset li huwa meħtieġ illi tressaq stqarrija dwar deroga marbuta mal-ftehim komuni bejn l-istituzzjonijiet frabta mal objezzjonijiet fir-rigward tal-atti delegati il kommissjoni tixtieq tisħaq illi l-prinċipju li ġi stabilit fil-proġett ta' ftehim komuni jipprevedi li jkun hemm termina l-preżentazzjoni tal-objezzjonijiet ta' żewġ ta' xarrejn illi jistgħu jżumtawla b'xarrejn oħra. Il-Kummissjoni tisħaq illi M'hemmx ċirkostanzi partikolari li jistgħu jiġġustifikaw deroga fir-rigward ta' dan il-prinċipju. L-Kummissjoni dispjaċja mill-fatt li l-prinċipju li binna dwaru ma ġiex imħares u fid-dikjarazzjoni tagħha tisħa illi il-kas tal-prodotti tal-bini mhuwiex eh, kas li jista' ikun preċedent. Jien nixtieq nirringrazzja l-Parlament anke lill-President tal-li ħasem f'dan id-dibattitu, nistin nirgrazzjakom tal-interess li jintom bih eżaminajtu dil-proposta ta' semplifikazzjoni. Biex nikonkludi nixtieq nitkellem dwar il-vantaġġi li aħna qed nistennew minn din il-liġi ġdida. Dawk illi ser ikun vantaġġi għal produtturi u dawk li jużaw il-prodotti ta' kostruzzjoni, kif ukoll għall amministrazzjonijiet nazzjonali nikkonfermaw id-disponibilità tal-Komissjoni li tkun f'konformità mal-obbligi ta' regolament mod partikolari li tfassal il-rapporti illi ġew mitluba illi jatfassal. Grazzi, President, grazzi, membri parlamentari tal-impentakom u tal-kooperazzjoni li urejtu. Grazzi, Sur Vice President tal-Komissjoni Ewropea, fisem il-PPE, il-kollega Andrea Schwab herr präsident herr präsident herr vizepräsident liebe kolleginnen und kollegen! sur president vizepräsident sinjuri jiena wkoll xtaqt nesprimi vot ta' ringrazzjament għal dawk kollha illi waslunna għal possibilità illi ndaħlu fisseħ dan ir-regolament. Dan ir-regolament ħajtejjeb direttiva preżenti il-prodotti ta' kostruzzjoni, liġi l prodotti ta' kostruzzjoni hija parti integrali ta' dak li kienem taħt il sussidjarieta qabel immissa bissu intern u l-fat li hawnhekk mhix inqudiem ħaġa pożittiva ħafna. Intraprizi żaru mezzi dan ir-regolament inkludi aspett importanti ħafna li ser jiffaċilita l-attività tagħhom fis-suq uniku U l-konsumaturi wkoll ħaj benefikaw minn dan ir-regolament għaliex id-dipendabilità tal-prodotti fuq issu eh, u proċessi ta' standardizzazzjoni ħajkunu żgurati hawnhekk. Sfortunatament, is-Sur Majer ma setax ikun hawnhekk illum huwa kellu laqa importanti fil-kostituenza tija u eh, ma setax ma jattendix u dan il-tinqari huwa kompromess, ma kompromess tajjeb, ma dan ukollu hemm punti li forsi se jkunna nerġaw niżaminaw. Nieħu gost nisma' l-Viċi President Tajani jgħid li hemm punti li hu jixtieq eh, jara parlament jaqbel fuqhom ukoll bħala xedew rapporter il-kollega tiegħi jemmen li ma kienx biżejjed illi il-prodotti jiġu regolati għal dawk l-ħtiġijiet ta' produzzjoni wkoll hemm regoli prattiċi għandhom jiġu użati għal prodotti ta' kostruzzjoni u jemmen li l-Kommissjoni għandha tara jekk il-Kumitat Ewropew għal standardizzazzjoni għandux jaħdem fuq prodotti ta' kostruzzjoni standardizzati u liġi marbuta ma' dan. Nixtiequ naraw bizzejiet armonizzazzjoni fil-prodotti ta' kostruzzjoni ma dana kollu mhux għad detriment tas-sigurtà. Imma fid-dawl ta' dak li qal is-sur Tajani naħseb din hi ħaġa li żgur li ħarnexxina niksbu flimkien. Grazzi. Tora jiet soċjaliston vimma. Grazzi. Fisem l-essendi il sinjura Gebhard għal ġox mżew nofs. Eh, Grazzi ħafna, Signora President, kollegi. Jina xtaqt nirringrazzja l rapporter il signora Catherine Styler hawnhekk. Dan huwa aspett tekniku ħafna u hija għamlet biċċa xogħol importanti ħafna għaliex mhux biss rapport tekniku imma wa rapport politiku ħafna wkoll dan janna qudiemna llum. Rapport illi fih kena nirrispettaw standards politiċi għolja, kena nizguraw l insibu bilanċ bej l-interess tal-industrija, kif ukoll s-sigurta tal-konsumatur u nippruvaw illi dawn naqduhom fl-imkien u il-grupp ta' Soċjaldemokratiċi għamlu dan b'mod eccellenti. L-interessi tal-industrija hawnhekk kienu qed jgħidulna fejn huma l-problemi tagħhom hawnhekk ħaġa importanti ħafna. Kienet kwistjoni fejn ridna nsibu bilanċ bejn kumpaniji l-kbar u l-intraprizi żaru medji. Aħna nemnu li huwa ġust il-Kommissjoni tipproponi l-intraprizi iż-żar mhux neċessarjament ikollhom bżonn daqshekk regoli dan ma għalhekk kellna titjib mill-Kommissjoni u dan ma jfissirx li għandna anqas sigurtà u li l-standards xort għandhom jibqgħu għolja u dan li kellna bżonn dan il-qasam. Ovvjament, is-sigurtà wkoll għandha tkun punt prinċipali, sigurtà għall-konsumatur. U ovvjament din ħaġa importanti ħafna ke tipproduċu prodott ta' kostruzzjoni trid iżżomm ma' sigurtà tal-prodott sabiex l-utenti jkunu eh, protetti anka bħal dawk li ħadmu bil-prodott. Punt ieħor li naħseb li għall grupp ta' Soċjaldemokratiċi kien importanti ħafna. Hemżon insibu tidjib fuq dak li kien jeżisti f'termini ta' eh, liġi fuq l-ittikettar. Hemm bżonn dan b'mod espliċitu s-Sinjura Stajler iffokat fuq dawn il-punti u eh, saħet fuqhom. Dawn il-prodotti ta' kostruzzjoni ħafna drabi jkunu inklużi wkoll f'sustanzi perikolużi, kun hemm ħafna rridu jaħdmu b'dawn is-sustanzi, rridu niżguraw illi jkollna l-aqwa standards possibbli, l-aqwa protezzjoni possibbli. U din hija ħaġa importanti ħafna. U din il-protezzjoni hija ħaġa u naħseb li sur Tajjani jaqbel ma dan, jaqbel jan nibqgħu naħdmu fuq il-fatt li meta dawn is-sustanzi eh, ma jkunx bżonna bżonnhom aktar idu noqgħod attenti kif narmuhom. Grazzi għal dabuħ reporter għax-xogħol eċċellenti tagħha. Grazzi ħafna. Il-kellima li miss is-sur is-sinjura rule fisem il-grupp tal-ħodur għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jina u koll xtaqt nir l-rapporter, signora Stajler u xedaw rapporters. Naħseb li fit-tini għarri nesċina nikzbu kompromess importanti għajk kajek meta nitkellem fuq kompromess ovvjament mhux kulħadd ikun 100% sodisfatt, imma xtaqt ngħid u spont minn dak li għal professor Mayer u li eh, tkellem fuq Sur xwab, meta niġu li t-tiket jara tem ħafna xogħol xisir irnexxina niksbu armonizzazzjoni valida għal prodotti ta' kostruzzjoni u rajn U rridu ntejbu s-situazzjoni tal-użu ta' dal-prodotti. Il-Kommissjoni għandha bżonn teżamina il-Kodiċ Ewropew hawnhekk u tipprovdi mandat sabiex niżguraw illi nimxu aktar il-qoddim. Kwestjoni oħra importanti armonizzazzjoni tal-użu ta' prodotti ta' kostruzzjoni sabiex ma naqtawx lura fuq livell nazzjonali fuq dan il-front u li li konna Ewropeanizzazzjoni fuq il-prodotti mhux fuq l-użu. Hemm ħafna xogħol imma l-Kummissjoni u kol għanda l-appoċ tagħna jekk tixtieq tfittex Mizuri ġodda. Punti ieħor li xtaqt insemmi li kien importanti ħafna fuq għandix napoġġaw dani li fi negozjati kien hemm żball li sar mill-Presidenza Belġana. Presidenza Belġana l-Kunsill fit-tieni qari wara l-ewwel qari introduċiet oqsma ġodda taħt 8.3 u artiklu 8.6 minn ma eżerċita l-poteri tiegħu l-Parlament. Il-President Ungeriża batnilhom itra fuq dan imma ma naħsibx il-President Ungeriża femet x'in il-kwistjoni hawnhekk. Nistenna li fil-ġejjieni jekk punt ieħor jiġi inkluż mill-Kunsill fit-tinqari għandhom għandna niprovaw nsibu kompromess deċenti mal-Parlament fuq dal-punt, pero fid dawta ta' riżultat nemnu illi Mem lebda lokal fejn għanna niċdu il-kompromess. Aħna nemnu illi din dan il-ftehim wara tiniqari jirrappreżenta pass importanti l-qoddim se jħalli impatt ukoll fuq l-Ewropa għal daqstant nabbuġġaw dan it tinqari grazzi. E grazzi ħafna, Signor Rula. Il-kelima li jmiss fi sem li sijar is-Sinjura McClarkin għal minuta. Uh, thank you, Madam Chairman, and thank you. Grazzi, Signor President, u grazzi li Signora Stajler għax-xogħol siwi tagħha kienet eh, kien proċess diffiċli dan fl-Ewropa llum is-settur jimpjega 12 miljun ċittadin u barra minn dan għandna 92% tal-manifatturi ta' prodotti tal-kostruzzjoni huma intrapriżi żaru medji. Dan jammonta l iktar minn 65,000 eh, intrapriżi individwali. Il-settur ta' kostruzzjoni huwa importanti ħafna għall-ekonomija Ewropea u għandna responsabilta għall-industrija sabiex nejnu il-settur fid-daw ta' kriżi ekonomika. Mħafna aspetti ta' rapport illi jiprofdu staġnar jitna pa' natura tal-leġislazzjoni Ewropea. Dan huwa kompromess għal daqsant mhuwiex ħaġa perfetta għandna dikirazzjoni ta' performance għas marking u fejn kellna suċċess sabiex mikro ma jfaċċawx l-istess problemi pal kumpaniji kbar u sabiex nidentifikaw sustanzi perikolużi fi prodotta kostruzzjoni nixina niksbu kompromessi ma jmurx kontra regolamenti presenti. Nittama li din it tinaqari u dan iftim ta' tinqari jwassal għal riżultati konkreti li konna standards aħjar fl-Unjoni Ewropea u nipromovu reċiklaċ ta' prodotti ta' kostruzzjoni fil-ġejjini fil-waqt li ma nżiddux biżijiet burokratiċi fuq negozji jew li noħolqu konflużjoni fl-ost il-konsumatur. Għazzi ħafna. Naddu issa għal kelima individuali nibdew bis-sinjura Komi għal żewġ minuti. Grazie. Grazie ħafna, Signor President. Nilqa il-kompromess l ħaqna brabta ma' ċertu punti speċifiċi li nasab li huma importanti ħafna fid-dawl ta' realizzazzjoni effettiva tal-miri illi bi proposta legislativa għal dik edin niprovaw nilħu. Nama referenza għal konservazzjoni ta' regoli fuq il-proċedura simplifikata illi kellhom naħaffu l pizzijiet u l-ispejjeż fuq l-intrapriżi, speċjalment ta' dak għandu x'jaqsam l-intrapriżi Zaru medji. il fatt inħoss li huwa indispensabbli fil-qafas ta' konġuttura ekonomika negattiva bħal dik prezenti nirrikonoxxu l-importanza tar-rwol ta' l-intrapriżi Zaru medji illi rappreżentaw wieħed mill-pilastri fundamentali li fuqhom qed nibnu l-ekonomija tagħna. Barra minnek, grazzi l-introduzzjoni ta' mekanizmi proċedurali semplifikati, mod partikolari bitnaqis tal-ħinijiet għandu xaqsam il-ħruċ ta' prodotti ġodda fossu, rekomendazzjoni ġodda qed tiffavorixxi l-innovazzjoni fl-istess ħin qed tipproteġi l-konsumaturi u tpoġġihom f'kondizzjonijiet illi jużaw eh, prodotti minn ma niċtu kwalità u sigurtà li għandhom joħorġu mill marka C. il-ftejim jikseb kompromess fejn sibna bilanċ bej il-ħtiġiet tal produtturi u tal klienti u bekk qed inħadmu b'mod ġust issu settur illi huwa pilastru tal-ekonomija tagħna. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κόμ. Η κυρία Ράπτη για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Grazie ħafna, Signora President. Jina xtaqt nir-ringrazzja l-Sinjura Styler għal xol sewi taħħa, nitkelmu fuq kwestjoni teknika ħafna, sfortunament il-Sinjura Gebhardt fissam il-Grupp Soċjalista. Saħħat li mhix kwestjoni teknika biss, hija kwestjoni ekonomika u politika ukoll. Il-kostruzzjoni hija pilastru tal-ekonomija tagħna u nafu li l-intrapriżi żaru l-medju huma importanti ħafna l-ekonomija tagħna ukoll. U ovvjament l-ekonomija Ewropea fil-preżent għaddejja minn moment diffiċli għal daqstant ir-rapport ta' Catherine għandu sinifikat fuq livell politiku wkoll. U innexxina nimxu l-qoddim, ksibna kompromess, kompromess pozittiv li l-kol għan kunu sodisfatti bih. Innexxina nigzbu bilanċ illi se jiprovdi proċeduri iktar sempliċi li jistaw ikunu implementati minajr ma neddu il-kwalità jew ma noħol u danja l-intraprizi zaru medzi u fl-istessin nikzbu laqwa riżultat possibli. Irnexxilna nindirizzaw il-kwistjoni ta' sostanzi perikolużi u Il-kwistjoni tal-Berlemon li nalaq minħabba il-kontenut ta' asbestos għal ħames snin. Kwistjonijiet pal dawn għandhom jiġu indirizzati fil-Parlament Ewropew u rridu nindirizzaw kwistjonijiet bħal sustanzi perikolużi bħala parti mill-kostruzzjoni. Ħarisna wkoll kwistjonijiet ta' trasparenza u sigurtà. U Catherine għamlet biċċa xogħol eh, tajba ħafna fil-rapport fil-kompromess. Grazzi tal-paċenza, Signor President, ħani konkludi xtaqt najtu kol illi barra Dak li għamilna fis settur tal kostruzzjoni nistaw ukoll namlu tajjeb ukoll sabiex nibnu Soċjetà Ewropea fl-Unjoni Ewropea, grazzi ħafna Sinjora Abti, is-Sur Harber għal-minuta. Well, thank you very much indeed. Grazzi ħafna, Signor President, bħala Chairman tal-Kumitat, jina xtaqt nassoċa ruħi ma' ħafna mill-kommenti li saru, fil-fatt kommenti kollha li saru, u għanka xol xogħol ta' Sinjura Styler u koll li tiħu dossier daqseg kompless fil u tersa u demi kuntat tagħna kienet biċċa xogħol diffiċli ħafna u naħseb li id-dmira xtaqt infakrek, Signor President, li dan juri l-importanza tal-proċedura ta' tini għari fedan dan il eh, kamra għaliex irnexxina bekk intejbu test il-irċevejna u l kozizjoni komuni l-irċevejna mill-Kunsill kif għalet is-sinjar Rule kena xinu għastaftim maħom u kol għanna itra mill prezenza ungeriza li publika mal-minuti fuq il-kustjoni tekniċi xtaqt u kol namel zewġ kommenti sabiex nala l għanet xtaqt najt eh, kommissarju grazzi għaxxol il-wettaqt maħna mżon naħtmu fuq l-implementazzjoni ta' din il-proposta Kif rimarkajt hemm kwistjonijiet importanti ħafna ta' komitoloġija hawnhekk u l-kumitat tagħna jinsab wara l-ħtieġa illi insegwu dal-proposti bis-serjetà. Ukoll naħseb illi dan huwa settur kruċjali u hemm bżonn noqogħdu attenti li ma jkonniex l-ebda ostakli tassu illi iwaqfuna milli nagħmlu namlu kontribuzzjoni reali lill ekonomija Ewropea. Grazzi. Grazie ħafna l kelliema li jmiss, s-snira korola, jemma mxet nara fil-kamra li għtanna d-dum mill-ewel keġdija għandi bizzewġ kollegi li jishtu jitkelma unek għal-minuta, il-Sinjura Rojtova. Grazie ħafna, Sinjura President. Jina sodisfatta ħafna bit-test. Panem Tajanem a Barnierem pro dnešní druhé čtení. Díky tomu by se... U grazzi l-Komissari Tajani u Barnier din il-liġi għandet simplifika il-produzzjoni ta' prodotti tal-konsumat tal-kostruzzjoni u għandat neħi darba l-dejjem il-burokrazija zejdan il-alfat illi Il-kostruzzjoni tfisser li toħ tipprovdi servizz u wkoll il kwistjoni tal-placement tal-prodott, il-kumpaniji kollha japprezzaw żgur din ir-riforma għaliex is-servizzi il-qodma kienu jżidu il-piżijiet u ma kienu jitejbu il-kwalità. Nieħu gost nara li l-Kumitat Imko jaqbel ma dan ukoll inkluda il-, -il kummet fuq il-mikronegozju nittama l-Parlament se jgħamil li nivotaw għada b-mod pozittiv għaliex bekk ikunu qegħdin insaħħu anka l-ambjent u su uniku. Grazzi. Grazzi signor Rojtova. Il-signora Vice Gerber għal minuta issa. Fin dank Frau Presidentin. Grazzi ħafna signora President. Dan niftejji, xi ħagġa li konvinċitni fuq kull punt imma naf il regolament il ġdijt anka Um, fil-kondizjonijiet prezenti s situazzjoni. L-ewwel darba se jkollna lingwaġġ tekniku armonizzat Ewropew għal prodotti ta' kostruzzjoni u kol proċeduri standardizzati. Imxejn għal qoddim għal dak għandu xaqsa missu intern u qed ngħinu l-intrapriżi żgħar ma bis-sigurtà u protezzjoni nixxina nejnu l-konsumaturi wkoll. Naħseb illi Ista l pizziet tal-intrapriżi Zaru Medi kienet ħaġa importanti ħafna ma naħseb illi għandna ngħidu wkoll il-konsumaturi iż-żar ukoll jistgħu jitqisu bħala kumpaniji żgħar. U jiena sodisfatta ħafna illi indirizzajna anka lilhom. Naħseb li kumpaniji żar għandhom ikollhom għandhom jingħataw eh, għanna nħedġuwa ma dak sigur sigurta fuq is-CE markingu billi namlu dan biss nistaw nizguraw il-dikjerazzjoni ta' performance kun eh, garantita fl-Europa kollha. Unu Ma jidirx li għaw iktar interventi ta' il-keġdi naddu għal daqstant il-kelma l-Komissarju Tajani. Grazie ħafna, Signor President. Naqbel mal-klim espress mill-Onorevoli Arber meta tkellem fuq l-importanza ta' dan it-test illi se jkun approvat anka grazzi għal dan it-tejm il-Parlament għaliex għaliex jirrappreżenta regoli ġodda illi se jagħtu sinjal importanti ħafna għassu imma fl-istess ħin se jistabilixxi regoli pozittivi intraprizi jippermetti l-intraprizi zaru medji sabiex jizviluppaw l-aktar f'din il-fazi eh, finali tal-krizi fejn il-koll irdu namlu da kull nistaw sabiex l-intraprizi zaru medji kunu jistaw joħol u xolijiet ġodda u jizviluppaw ruhom. Din hija l-mira tal-Kommissjoni Ewropea hija ħaġa illi appoġġa parlament anka grazzi għall-implementazzjoni u l-izvilup tal-Small Business Act. Simplifikazzjoni l-intraprizi zaru medji ġifiri inqas burokrazija imma ifisser ukoll illi fit tfassil ta' daw ir-regoli għall liberalizzazzjoni tas-suq u l-iżvilupp tas-suq kif anka semma l-Onorevoli Gebhardt għanna sinjal għawi illi jirrigwarda s-sigurta. Sigurta minn sigurta li importanti ħafna l ħaddim li jaħdmu fis-settur tal-bini ma' kol għal-konsumaturi. U jiddili illi dan it-test miexi fid-direzzjoni tajba. Ija l-intenzjoni tal-Kommissjoni illi ma nalqux bl-approvazzjoni tal-regolament li joħroġ mill-kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament. Aħna nixtieq nkomplu naħdmu fis-snin li ġejjin u nikkonferma dan l-impenn lil l-Onorevoli Harber li saħaq fuq il-ħtieġa li nimxu l-qoddim u li natu ħajja l-roadmap dwar l-implementazzjoni illi ħanibatilkom kemm jista' jkun malajr ħafna membri tal-parlament f'dan dan id-dabattitu tkellmu dwar l-armonizzazzjoni fis-settur tal-bini, mod partikolari għal dak li għandu x'jaqsam is-sigurtà. Jiena konxu tal-fatt li teżisti problema u eh, jiena sodisfatt illi il-nexxieli il nfassal il-Eurocodes li huma regoli armonizzati illi jitrattaw is-sigurtà fis-settur tal-bini. Il-Kommissjoni kif tafu tajjeb fil preżenta tipprepara komunikazzjoni fuq il-kwistjoni tal-istandardizzazzjoni li ħatiġi tiġi ppreżentata 50 ġimgħat oħra propju se nippreżentawa dem il-Parlament Ewropew u dem il-Kunsill. Għal daqstan, Sinjura President, onorevoli membri tal-Parlament, jina nemmen li l-lum u għada se nkunu qed nagħmlu pass importanti il-qoddim. Nirrepeti, mhux biss eh, xtaqt nirringrazzja l rapporter għal paċenzja illi orit meta kienet taħdem fuq regoli tekniċi illi jirriflettu impenn politiku qawwi ta' regoli li mhumiex biss tekniċi imma wara punti tekniċi insibu wkoll għażla ekonomika importanti. Nirrepeti favur l-intraprizi żgħar u medja li huma dawk li jistgħu joħolqu postijiet ta' xogħol ġodda fi snin li ġejjin u favur ukoll nofs eh, biljun ċittadin Ewropew. Grazzi. Πολύ κύριε Επίτροπε και τη συζήτηση θα κλείσει η η κυρία Grazie ħafna, eh, signor Steiler, la dikjerazzjoni. Grazie ħafna, President, grazie li kollegi għalli tkelmu l-lum. Naħseb li il-Komissarju Tanġani u l-kommenti tijaw dwar il-roadmap eh, u l-Eurocodes u l-xolta eh, Sobija, eh, anki su xwaba minn referenza u kollu importanti, naħseb li għanna avanzaw il-kooperazzjoni tajba li aħna kena, u kompromess li għanna wasanna li. Allora, eh, kien hemm diversi li xtaqgħu jkollu jipparteċipaw imma l-Parlament irnexxiena eh, tottieni 75% tal-emendi. But something U dini ħaġa tajba ħafna. It-tieni ħaġa hija li s-settur tal-kostruzzjoni tal-bini huwa tant huwa importanti għall-ekonomiji tagħna, għal tkabbir ekonomiku fil-ġejjin u għall impigi nishtiq nitlob l-President, l-Viċi President, jekk aħna forsi nistgħu niżguraw li jkun hemm dibattitu kull sena fuq is-settur tal-kostruzzjoni biex inkunu nistgħu navanzaw fil-kooperazzjoni ta' u l-Kommissjoni li l-Kommissjoni l kommissarju offri u nkunu żguru li nagħtu l-importanza li dan is-settur għandu eh, għax 38 miljon jirdependu fuq dan is-settur tal-bini għax-xogħol għall-impjegi tagħhom. Grazzi ħafna, Sinjor President, grazzi Kummissarju, u aħna nistennew bil-ħerqa eh, l-snin li ġejjin biex id-dibattitu jkompli fuq dan fil-Kumitat ta' suq intern u jiena ħankun qed insegwi. Grazzi. Grazie ħafna, eh, l onorabli Stellar għamil ċerta proposti li aħna ħadna nota taħħom ah, fil-presidenza u fil-konferenza tal-presidenti kunti istati